Sir President. Sir President. Ma stajċ nifhem ġara fuq il-votazzjoni. Votajna favur l-agenda kif adottata fil-għata presidenti jew kontra. Memx seduta l-ħamis.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 ta' drittijiet tal-bniedem u ġustizzja fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Il-votazzjoni mhux se nagħmlu għadi kienar, kull ma qed inwaqqaw huwa votazzjoni waħda biss. Il-bqija, il-ħamis se jibqa' kif inhu. Il-punti kollha tal-ħamis, il-votazzjonijiet kollha li kellna nagħmlu l-ħamis se nżommuhom. mi diskutowali tylko jedne głosowanie id-diskutejna biz votazzjoni waħda il-ħamis. Għal daqstant, l-affarijiet se jimxu bħassoltu l-ħamis. Hey, it's true. It's clear? Tajjeb, kollox ċar? Konnet niddiskutu votazzjoni waħda il-ħamis. Fuq il-Kongo. Repubblika Demokratika tal-Kongo, xejn iktar. Naddu għal daqstant għal ewwel dibattitu tal-lum, rapport de vejrak, investigazzjoni e prevenzjoni tal-accidenti u l-incidenti fis settur tal-avjazzjoni ċivili. Nistiden l-rapporter il senjura de vejrak sabiex tieħu l-kelma. Jekk joġbok please, madam. Grazie ħafna, Sir President. Politika ta' trasport Ewropew m'għandix lan m'għandix bissanijiet ekonomiċi. Imma l-ewwel net għandha miri sabiex tistabbilixxi l-aqwa standards possibbli għas-sigurtà tal-passiġġieri. Jekk joġbok, sinjura, Iva, tista' tkompli. Ilna nimxu eh, f'din id-direzzjoni għal diversi snin rridu nuru li għanna livelli tajben ħafna ta' sigurtà u f'dan il-qafas qegħdin niddiskutu l-abbozz ta' regolament fuq l-investigazzjoni u prevenzjoni ta' l-inċidenti l-lum. Wara ħafna ġimgħat ta' negozjati diffiċli, issa jnexxinna naslu għal ftehim fl-ewwel qari mal-Kunsill. U dan fuq bażi unanima, u dan juri kemm imxejna l qoddim fil-settur u anka l-protezzjoni tal-vittmi. Dan ifisser li fl-aħħar tal-2010 miżuri stabiliti f'dan it-test se jkunu se jiġu implementati. nispjega l miżuri varji koperti f'dan ir-rapport l-ewennet. nett. Il-regolament, il-president, kollegi, sinjuri, tuna l-opportunità illi nitkellmu ma nix ma nix qed nirnexxinna Yes, madam. Jekk jogħġbok, Sinjura De Vejrak, tista' tkompli. Alors, quelles sont les mesures prévues dans ce, dans ce rapport? Staqt nispiega il-mizuri koperti f'dan il-rapport. l ewwel net investigazzjoni indipendenti, investigatori indipendenti, aċċess għall-evidenza u anka trid li tstabilixxi kif ġara l-inċident. It-tieni punt dan ir-rapport u r-rapport jiċċara il-rwol ta' Isaac ikun hemm inċident jistabilixxi l rwol il-rol principali għataq taqt minn jitċertifika ġara. Jiddispeċini prezident, pero għata il-kellim ma nistax nisma li l-nis Yes, please. Continue. Please. Tista kompli, għajt il-President. et tini punt importanti u li test jist tistabilixxi min jaġixxi bħala awtorità ta' ċertifikar f'każ ta' inċident u ma jkunux linji tal-ajru li stabilixxu x'ġara. Għandu jkun hemm ukoll aċċess għall informazzjoni li hemm bżonn li tiċċertifika kif ukoll ikun hemm għajnuna għall-investigazzjoni ta' siktaw Dan jimxi skont għan 13 tal-Konvenzjoni ta' Chicago. Għajza se tkun involuta fl-investigazzjoni bħala eh, korp ta' eh, pariri. Anka se jkonna twaqif ta' autoritajiet ta' investigazzjoni li se jisaxħu l-kooperazzjoni li ġa teżisti bejn istati membri. Dan se jkun flessibli minar forma legali u bekk il-network se jtejjeb il-kwalità ta' sigurtà ta' investigazzjonijiet, speċjalment permezz ta' kooperazzjoni msaħħa bejn l-istati membri se jkun hemm skambju tal-aqwa prezzi u anka informazzjoni aktar valida ta' salan l-investigaturi. U koll nsaħħu rabta bejn investigazzjonijiet legali u tekniċi u għadal boħra regolament għawnek jgħamil differenza dif minkejja differenzi bejn sistemi legali tal-Istati membri jizgura aċċess mhux limitat tal-investigaturi għall-evidenza u koll jwaqqaf ftejim bejn investigaturi u l-buro ta' investigazzjoni. Umma naħseb l-iktar punt importanti hawnhekk hija protezzjoni tal-vittmi u tal-familji tal-vittmi. Il-test jistipula il f'każ ta' inċident il-lista ta' passiġġieri fuq l-ajruplan il-lista tkun disponibbli minn uqsatej wara l-inċident u bekk taqta fil-qasir dak il-ħin kollu ta' tbatija għal-familjari. Hemm ħafna miżuri li kopru l-familjari bħal possibilità li meta issir il-riservazzjoni ikun hemm numru ta' kuntatt lil persuna li tiġi mill-passiġġier sabiex il familjari li jkunu informati aħjar fuq xe tiġri u kolb Jukun hemm persuna responsabbli li servi ta' punt ta' kuntatt mal-familjari waqt l-investigazzjoni. Sati membri se jkollhom bżonn pjanijiet ta' kontingenza f'każ ta' inċident ukoll linja tal-ajru Ewropea għandha jkollna pjan ta' kriżi illi tipprovdi wkoll appoġġ psikoloġiku lill familjari. Ukoll ir-rapport jitlob li jkun hemm assigurazzjoni minima sabiex jitħallsu kumpens illi l-familjari tal-vittmi. rapport fuq l-avveniment u koll jirrapprezenta pass il-qoddim f'kas ta' inċident li rapport jgħid li l-awtorit kompetenti u l-anza għandhom ikollhom aċċess għad-database li pri l-inċidenti. Din id-database kun analizzata sabiex niżguraw li azzjoni preventiva tkun tista' tittieħed. U bekk inċidenti jiġu evitati Dawn kienu l-punti prinċipali, xtaqt nirringrazzja l shadow Rapporters illi ħdimna b'mod eċċellenti magħhom u bekk sibna dan ir-riżultat il illum. Very much, madam. As you could find. Grazzi ħafna, sinjura. Kif indonajt ma telliftekx għaliex il-bidu tal-diskors tiegħek sar f'kondizzjonijiet diffiċli. Grazzi ħafna d-diskors tiegħek għal darba oħra. Issa, Point of order, jekk joġbok. Präsident, vielen Dank. Ich wollte auch mich jetzt nicht vor. Sir President, grazie ħafna. Ma staqs ninterromp il-rapporter għal darboħra, pero għanda raġun 100%. Ija tal-mistija kif l-affarijiet imxew fil-bidu ta' dibattitu Dan huwa uh, rapport zwar il-ħajja u maħna u kif nistaw nevitaw li konna incidenti u kif niproteġu l-ħajja u tinija kwistjoni importanti da kif se nimxu din il-ġimma. U ma jistax ikun ikonaw kaos pal dan fil-bidu ta' dibattitu. Grazzi. It is a question and ask for all our colleagues. Because it's very important. U importanti ħafna illi nitilqu mill-awla mala kemm jista' jkun jekk beħsibna nitilqu ovvjament sabiex nirrispettaw il-min jixtieq isegwi d-dibattitu. Naqbel miegħek kollega. Naqbel miegħek perfettament, grazzi ħafna. Fissem il-Kommissjoni Ewropea il-Kommissarju Cecilia Malmstrom merħba fil-Parlament jekk joġbok. Mr. President. Grazzi, Sur President, onorevoli membri, u l-għon nafsnar tajib. Xtaqt ringrazzi l-rapporter, il-Sinjura De Vera, anka l-Shadow Rapporters, għax-xogħol sibi tagħhom u l-impenn kontinu taħħom sabiex jappoġġaw il komissjoni fil-proċess leġislattiv li wassanna għal dan ir-regolament hekk importanti fuq sigurtà tal-settur tal-ajru fl-Europa. Ma kienx dossier faċli kif għalet il-rapporter, għal kontrarju ki inkludi kwistjonijiet illi talbu negozjati sensittivi sabiex nilqu bilanċ bejn il-prerogativi ta' sigurtà ta' investigazzjoni indipendenti ta' sigurtà u tal-awtoritajiet bej ħtieġa li konna xogħol investigattiv fuq naħa u l-ħtieġa illi nindirizzaw l-dawk illi huma ta' mill-investigazzjoni. Imma dan minni ħalli xridna nitalmu u nisiltu lezzjonijiet utli u faħam l-axħar ikonna regoli moderni li jgħinuna nivestigaw mod professjonali u nevitaw illi fil-ġejjini ikonna incidenti u sabiex nizguraw livell oli għal dak xaqsam sigurta fl-ajru ċittadini Ewropej. Għal daqstant kien importanti li kemm il-Konsil kif ukoll il-Parlament ikunu lesti jirqu kompromess u xtaq nirgħu il-koll ta' dan. Xtaqt ukoll nisħaq li l-Kummissjoni taqbel mal-valutazzjoni tar-rapporter il test li binna fuq jirrappreżenta bilanċ bejn interessi differenti ta' dawk involuti. Ovvjament, fl-aħħar mill-aħħar, l-ikbar rebbieħ illum huwa l-passiġġier Ewropew. Is-sigurtà tal-avjazzjoni u protezzjoni tal-passiġġieri hija priorità għall-Kummissjoni u kienet punt ewlieni ta' tħassib għalina li konna voluti fin negozjati għal daqstan tagħna nħossuna burin illum. Nistieden il-membri kol tal Parlament Ewropew sabiex jappoġġaw test ta' kompromess kif negozjat mir rapporter Grazzi ħafna sur President. Bardo dziękuję e, pani komisarz. Grazie ħafna, Signora Kommissarju, issa fissem il-PPE nisimaw l-Onorevoli Werner Kun. Danke, Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin. Grazie, Sor President, Signora Kommissarju, Signora Malmström, eżis kollegi. Il-kollega De Vera produċejt rapport eċċellenti prezentatu wara negozjati twal ħafna imma kif qalet fil-kommenti introduttivi tagħha din hija kwistjoni ta' ħajja umana u għandna nizguraw illi l-investigazzjoni, prevenzjoni fil-ċidenti fil-avjazzjoni ċivili jissaxħu dan huwa bażat fuq direttiva li tmur lura l-1994. U safratan tan kena twaqif tal-Aġenzija, Umbat kena anka twaqif ta' proġett European Skies, u għal stant rridu niżguraw illi intejbu is-sigurta fl-avjazzjoni ċivili Ewropea. Għal daqstant huwa indispensabbli li nżommu rekord dettaljat ta' l-inċidenti u accidenti kollha u ninvestigawhom bir-reqqa wkoll. Kam kif għalet il-Sinura d fil-rapport tagħha dan iwassalna għal sabiex nindirizzaw tħassib tal-autoritet ġuridiċi u anka il-korpi kollha responsabbli fis-settur ċivili. Fistessin, istessin irridu nużaw bisħiħ il-poteri li għanna għad dispożizzjoni tagħna. Fil-Ġermanja għanna korpi fuq livell federali u reġjonali u hemm bżonn nużawhom fid ta' l-investigazzjonijiet li kuna għaddejjin u għanna nevitaw illi konna ħela ta' flus fuq aġenzijiet ġodda meta diġa għanna l-affarijiet li nistaw nużaw aħjar u naħdmu aħjar b'dak li għanna. Grazzi ħafna Brian Simpson fisem il-grupp tal-SND. Grazzi ħafna, Sur President, xtaqt nirringrazzja l-rapporter tagħna għax-xogħol sewi tagħha fuq dan id-dossier hekk importanti u xtaqt nifoka fuq żewġ kwistjonijiet illi nsibu fir-rapport illum. L-ewwel net fuq kif intejbu l-investigazzjoni fuq inċidenti fl-ajru u kol kwistjoni ta' drittijiet tal-vittmi u uh, l-familjari ta' daw kien voluti finġedenti bħal dawn. Il-Komitat ta' Trasport saħħaħ numru ta' dispożizzjonijiet oriġinarjament proposti mill-Kommissjoni, partikolarment iċċarajna rwol ta' ajasa bħala uh, punti l-anka tkellmet fuq uh, fuq rapporter fl-investigazzjonijiet sabiex niżguraw illi investigazzjonijiet fl-inċidenti ikunu indipendenti u ma jkunux suġġetti għall-interferenza. Mhux nippermettu l-regolatur ikun investigatur fl-istess ħin. Għal da stan temżon definizzjoni ċara ta' starwol ta' ajasa bħala eh, korp ta' pariri kif insibu f'artiklu 13 u kol estendejna il-kam eh, ta' prekazzjoni anka l-twaqif ta' aġenziji u koll d dejta tkun analizzata fuq livell Ewropew sabiex intejbu l-kwalità tal-investigazzjonijiet fl-Ewropa kollha kemm U kol huwa kruċjali nirrimarkaw li hemm bżonn sistema ta' rapportaġġ eh, kontinu anka sim ta' informazzjoni li nisiltu mill-inċidenti wkoll niprovdu kumpens adekwat. Il-Parlament ukoll din ir-reviżjoni għajja mill-punt li nerġaw ninvestigaw il-qasam ta' protezzjoni tal-familjari u tal-vitmi billi ninsistu illi assistenza u informazzjoni issir disponibli fħin f'satej wara l-inċident. Xtaqt ukoll nirrimarka lill kummissjoni li hemm bżonn nirrevedu d-direttiva preżenti sabiex iż-żewġ direttivi jikkomplementaw il-xurxin. Sur President, naħseb illi din hija biċċa xogħol eċċellenti u nifraħ li rapporters tagħna u anke li shadow rapporters għall-isforzi tagħhom. Grazzi ħafna kollega għall kummenti tiegħek u anke tal-li żammejt mal-ħin. Naddu issa għassur Jelko Kaċin għal-grupp tal-Alde. Grazie ħafna, Sur President, Senjura Kommissarju, Senjura Malmstrom, kollegi, jina ninsab buri li produċejna dan il-rapport li riżulta wara negozjati twal mal-Kunsel u kommissjoni Xtaqt nirringrazzja ir rapporter għal-kizba tagħha u għal-kuraċ li rrid bekk loqna qafas illi wassal ħafna benefiċċji lil passiġġieri tal-ajru u lil pubbliku mod ġenerali jista' jintuża wkoll bħala modell. Il-Kumitat tat-Trasport ipprepara dokument validu ħafna fir-rebija li għaddiet li pprovdiet bażi għal negozjati mal-Kummissjoni u l-Kunsill. Xtaqt nirringrazzja wkoll l-Assoċjazzjoni tal-dawk li kontrollaw traffiku tal-ajru, il-kontrolluri li enuna fil-proposta. Biex bekk issa ftaħna l-possibilta li nibdlu situazzjonijiet regolatorji permezz ta' approċċi oħrajn. Irridu ninsistu illi libertà sħiħa u indipendenza tingħata lill investigaturi L-investigaturi m'għandhomx eh, joħorġu b'ġudizzju kminiwis wis ruol tal-ġustizzja u tal-awtoritajiet investigattivi għandu jkun definit b'mod ċar. Il-Parlament jemmen l-investigazzjoni teknika għandha tkun protetta minn kull tip ta' interferenza mill-rati u mill-investigaturi legali Irridu fil-fatt nippruvaw inwaqfu inċidenti jew avvenimenti mhux biss dawk illi jispiċċaw fit traġedja kollu li jmur kontra sigurtà tal-ajru għandu jiġi konsidrat il-rapportaċ eh, li qed isir issa għandu jkun abbozzat mill-ġdid u l-għasa sissa refat rol importanti ħafna impenn importanti la samijiex investigatur għandha rol konsultattiv u tista' tgħin lill-investigaturi. Il-rapporter ukoll ħadet nota tal-iktar elementi importanti li suġġerejna naddu issa għal grupp tal-ħodur Sur Liftenberger. Dank. Uh, Grazzi ħafna ziz kollegi dan ir rapport ma naħsibx illi nistgħu nfaħru biżejjed dak li nixqasam il-valur tiegħu minħabba li qiegħed jiġbor informazzjoni fuq livell Ewropew illi kienu disponibbli fuq eh, bażi individwali iżda ma kinux miġburin flimkien jiena naħseb li importanti ħafna li l-informazzjoni issa hija ppreżentata miġbura f'dak li għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni tar riskju fil-settur tal-avjazzjoni hija importanti ħafna ħalli naraw illi jkun hemm id-drittijiet li jkunu protetti wkoll protetti mill-pressjoni kif ukoll protetti mill-kumpaniji tal-ajru stess. Jiena naħseb li f'dan il-kuntest iridu naraw li dawn din l-informazzjoni li aħna verament għandna bżonna għall prevenzjoni xir ukoll tkun protetta U naħseb li apparti minn hekk ukoll irridu naraw li dan il-konflitt bej dawn li jippratikaw il-liġi u jimplementaw u dawk li huma iktar tekniċi joqorbu iktar lejn xulxin ħalli bekk aħna ikonna nqas problem nqas konflitti. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna l rapporter ħdimna b'mod eċċellenti flimkien. Verament għamilna eh, pass importanti ħafna, grazzi. Eh, our colleague eh, kollega tana issa Petr Kvandalen, konservatist u reformista. Grazie ħafna sul President eh, Purtor nil il rusċadu Rapporteur, Signora Foster, informatna li ma tistax tkun għaw il-lum se tasal il-lejla. U għalek nishtiq nuża il-ħin taħħa u koll. Sul President nishtiq nirringrazzja Rapporteur għax xogħol siwi taħħa taħħa Nixtieq nenfasizza l-kwalità ta' dan ir-regolament. Naħseb li dan huwa tajjeb għall-avjazzjoni ċivili fl-Ewropa se tittejjeb il-sigurtà fil- jekk nixtiequ nitalmu mill-lezzjonijiet mill-inċidenti fil-fatt l-investigazzjoni jrid ikun liberu mill-interferenza mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u anke mill-awtoritajiet ġudizzjarji. Jekk l-awtoritajiet se jiġu eh, ma jkunux jisaw jaħdmu fil-kwiet, l-indipendenza tagħhom ikunu taħt riskju, bekk ikonna eh, tal-laħam jaddi eh, joħroġ deċiżjoni fuq il-kwalità tal-laħam tijam. Naħseb hawnhekk għandna jkollna kunsill indipendenti fil-gwad tal istħarriċ li jsir illi meċi l-istħarriġ fuq il-bażi ta' kriterja oġġettiva u tinforma l-awtoritajiet ġudizzjarji jekk hemm xi legalità. Aħna nużaw din is-sistema fl-Olanda u għandna komitat ta' stħarriġ illi tinfunzjona tajjeb fuq bażi regolari tatina lezzjonijiet tajbin l-autoritajiet sistema hija tajba. U bekk ikonna l-opportunità li nintroduċu starriċ indipendenti ta' dan it-tip. Iżda l-pakket sħiħ huwa pass importanti l qoddim speċjalment fir rigward tal-lotja ta' informazzjoni fl-inċident għalhekk. Għada minix sena stjeni iżda sena poġġa rapporter. U nivvota favur, grazzi għajt il-President. Signora Jacques, uh, Sir Jacques Enan. Grazzi, Sir President. L-aeroplan huwa l-mezza trasport li żjed um, li żjed sigur huwa eh, naqqassew l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Nasab li l-autoritajiet tal-istħarriġ, il-netwek huwa idea tajba fl-istati membri jekk kulħadd jaħdem flimkien. imkien u jaħdem favur il-pubbliku bekk ma nipepolawx il xol li jsir in-networks barra il- um, barra l-Unjoni Ewropea fil-rigward ta' kontrafazzjoni tal-komponenti u il-kontrolli tal-traffiku qed iwaslu għal riski serji għal sigurtà u l-Unjoni Ewropea għandha tieħu passi sew. Um, skużani, għajt il-President, jgħid il-kellim, l-Unjoni għandha għanda taħdem u tiħu responsabilità tagħha ma tistax tippubblika l-blacklist u torganizza l-isħarriġ fil-kraxxijiet li jiġu, fl-inċidenti li jiġu. Għandhom jaħdmu bis-serjetà ma dawk il ma dawk il-kumpaniji li ma jistabilixxu il ma il-kondizzjonijiet um, siguri għanna nħarsu lejn il fallimenti ta' xi kumpaniji tal-ajru fil gwart tal-istħarriċ, tal-taħriċ tal-istaf tagħhom u anki tal-kwalifiki tal-istaf tagħhom. Grazzi kollegi. Jekk jogħġbok kollegi għajt il-President titkellmux wis bil-ġiri, tridu titkellmu iżjed bil-mod. Jo, għalmenu, e, e, teliminaw xi żewġ sentenzi mid-diskors ta' jgħid il-President. Issa se nagħtu l-kelma lil kellima oħra s-sur Luis de Grandes Pascal għal minuta u nofsek jogħġbok. Grazzi ħafna. Kummissarju, eh, prosit li Sinjor Rivera għal xogħol tagħha U bekk stajna naslu għal ftejn fl-ewwel qari għandi xi kummenti però li nixtieq ngħaddihom. Iżda trid tħares ukoll li n-negozjati li jsiru naħseb li l-identifikazzjoni individwali tal-vittmi hawnhekk għandha tidduża DNA u għandu jkun possibbli li tati il-ftalijiet l-raba. Unbat, nasab li kienet taħasra illi inżommu l istarriċ ehm, tekniku apparti mill-investigazzjonijiet ġudizzjarji. Aħna se jkunu nasjonaw peress li mill-1987 kena problemi fil-gwad tal-problemi tal-Ġibilterra. Eh, il-ħakna ftejn fl-2006 iżda dina ġiet sospiża minħabba diffikultajiet bejn l-Ispanja u ir-Renju Unit. F'dan ir-rigward allura stajna nadu taw dan biss eh, permess tal-astenzjoni għalkemm aħna favur ir-rapport eh, u x-xogħol siewi li għamlet il-Sinjora de Verak u nixtieq infaħħara fil-fatt fir-rigward tax-xogħol siewi li għamlet. Grazzi ħafna jgħid il-President issa jisfri Janux Zemke għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi jgħid il-kellim nixtieq nibda billi ngħid Illi hija ħaġa tajba li konna records li dejjem ikunu iżjed aħjar fil-rigward ta' sigurtà. Ikonna diżastri u inċidenti iżda jkollna livelli ta', ta, sigur, ta sigurezza li huma għoljin fil-fatt. Sfortunatament is-sigurezza mhix xi ħaġa li tista' tiksiba darba l dejjem. Minn żmien għal żmien ikonna inċidenti u aċċidenti dawn il-disgrazzi għandhom jiġu eh, mistħarġa indipendament u anki mos professjonali. U dina trid issir biex eh, namlu rakkomandazzjonijiet fuq il-bażi tal-inċident biex uh, niprevjenu l-inċidenti fil-futur. Is-sistema eżistenti fil-komunità fil-gwar tal-istħarriġ fil-inċidenti um, ehm, miex tajba ta' kemm tista' tkun. Issa fil rigward tax-xogħol li sar mill-Parlament Ewropew, is-sitwazzjoni tista' titjieb. Naħseb illi għandna abbozz eċċellenti hawnhekk, ir-rapport abbozzat kien eċċellenti, ehm, dan ir-rapport Issa nixtieq nresa dan il-punt. Numru ta' rimarki u amendi ġew ġew inklużi fir-rapport li huwa bażi ta' kompromess. Nemmen illi għanna jkun votazzjoni fuq dak li ġi negozjat bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u il-Kunsill għax hemm emendi oħra li jistgħu jiġu mill quwa mill-oħrajn li forsi hemm oġġezzjoni għalihom mill-oħrajn. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Issa, sur um, ma jisa għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, Signor Komissar, jena nishtiq li nkellimkom fuq punt illi għadu kem semma, eh, għanzi ma setax semma xadaw rapporter, nasib huwa punt importanti ħafna, ħna dinit nitkellmu fuq investigazzjoni ta' kazijiet u ta' incidenti u partit tiegħi dejjem saqaf fuq il-faq li naturalment importanti li kulħadd ikun infurmat fuq l-inċident, il-kawża tal-inċident u dak illi qiegħed isir sabiex jippruvaw isibu soluzzjoni għad dan li kkawżati minn dan l-inċident. Aħna nafu wkoll illi kien hemm anke fir-rapport illi kien infassal mir rapport qas biss għandik klim biex infaħru biżżejjed. Importanti ħafna illi kien importanti ħafna li aħna nġbu din informazzjoni kollha f'rapport wieħed aħna għandna bżonn din informazzjoni teknika. U l-Istati Uniti diġà ilhom ħafna fil-fatt li laħ uftim dwar dan il-punt. Aħna rridu naraw li kun hemm protezzjoni ta' dawn ta' din l-informazzjoni sa fl-aħħar il-ħaqna eh, dan il-għan nixtra ringrazzja ħafna rapporter tax xogħol ċerent li għamlet. Brik Marjan. Sur Marnesko għal minuta u nofsi kħaxbak. Grazzi, Sir President, il-izzida kostanti fil-traffiku tal-ajru ifisser li għana nadottaw il-leġislazzjoni tagħna għall-aċċidenti li s sira deverak waset għal kompromess eccellenti seħet għal afasta um, uffiċi għall-istħarriġ biex ikollhom ruol ta' koordinazzjoni tal-ispettorat u eh, l-iskambju tal-informazzjoni u tat-taħriġ ukoll. Hemm ukoll tentattiv biex innaqsu differenzi bejn l-istati membri u bekk inwaslu għal iżjed sikurezza fl-ajru il-qafat legali bekk eh, ġiet għal l-investigazzjonijiet il-qafat legali wkoll joffri l-bilanċ bejn l-istarriċ eh, indipendenti u aċċess għal għall autoritajiet ġudizzjarja l-informazzjoni u għall koordinazzjoni tal-inkjesti. Tal informazzjoni u għajnuna għal-raba tal-vitmi u ma importanti u koll li stati membri għandhom ikollu pjani ta' azzjoni nazjonali għal-assistenza għal-vitmi. Dan il-netwek għandu jintuża l-iskambi tal-informazzjoni dwar dak li jiġri kull disgrazzja u anki nisan analizzaw dan biex intejbu il-sigurta. il sigurta flajru um, għal-ċittadini tal-Europa. Is-Sur Higgins issa jgħati President, grazzi, Sur President waċar li direttiva tal-1994 kien xira kien intqal kif intqal um, il- l-isplużjoni fil-vjaġġar bl-ajru ifisser li għanna bżon iżjed konformazzjoni, iżjed spettorat u iżjed kooperazzjoni. Jiena dan il-rapport joġobni għax jiddefinixxi il-rol tal-autoritajt kompetenti jiena nappoġġa l-proposta Eh, ta' Brian Simpson u anki ta' rapporter. L-autoritajiet ta' sigurtà fl-Europa mandiġ febda ċirkostanza tindaħal fl-istħarriċ ix-xogħol tagħhom huwa ċertifikazzjoni tal-ajruplani u mhux li jagħmlu stħarriġ tal-aċċidenti fil-gwad tal-netwerk tal-uffiċjali ta' sigurtà jiena nilqa' dan it-taħriġ huwa importanti kruċjalment importanti aħna għandna naraw il-koordinazzjoni differenzi bejn l-istandards differenti li qed jiġu applikati mill-Istati membri. Il-listi tal-passiġġiera, trauma ewlenija fil-wara disgrazzja eh, qed naħdmu fuqha U hija ħaġa terribli li tagħti l-isem ta' xi ħadd li ehm, kien fuq l-ajruplan. Nasab li f'dan il- ehm, il-każ eh, eh, fortunatament ikonna xi ħadd li bħala punt ta' kuntatt għax it-trauma hija terribli. Punt fil-gwar ta' DNA jiena nifmu iżda jien nagħmlu hekk id-DNA jista' jsegwi iżjed tard laqwa li jkollna punt ta' kuntatt. Jiena eh, Nakurmanda il-rapporter u rapporters l-oħra għamlu xogħol eċċellenti hawnhekk. Grazzi ħafna, grazzi kollega jgħid il-President. Issa sir attar zasada jekk jogħġbok għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, sur President u kollegi. Illum qed niddiskutu dokument ta' importanzi enormi għal 800 miljun passiġġiera illi jivvjaġġaw blajru fl-Unjoni Ewropea kull sena. Dan il-dokument huwa wieħed kruċjali għal 16 sena kellna regolament waħdan biss, regolament li jmur lura għal żminijiet meta ma kenniex daqshekk vjaġġi blajru. Qed nitkellmu dwar 800 miljun passiġġier hawn maħniex se jkollna sigurezza jekk ma jkollniex il-rapportaġġ mill-piloti, mill-bdoti u mill-ekwipaġġ jekk huma iħossuhom li huma siguri illi jitkellmu dwar disgrazzi li ġraw fuq eh, eh, l-ajruplani u bekk ikonna riċetta sigurezza fl-ajru. Maħniġ se jkonna din is-sigurezza jekk l-awtoritajiet tal-istħarriġ jissibu ruħom taħt eh, pressjoni mill-autoritajiet tal-prosekuzzjoni tal u anki tal-ġudizzjari u anki ehm, fil-fat mill-medja dawna eh, ifittxu il-fatti fil gwart tal-rapportaċ tagħhom irridu nżommu il-sigurta fil-wicċ tal-agenda, sigurtà tal-ċittadini Ewropej. Dan huwa importanti ħafna. Is-sigurtà tal-avjazzjoni, ir-regoli tagħhom jinstabu fil-fatt fil-vitmi eh, fuq dak li ġara fil-vitmi tal disgrazzi li ġraw. Issa, wasanna l-kaċ tiegħi għandna ħames tal-bit taħt il-kaċ u l-ewwel net għandna. Grazie, signor Presidente. Sir Altraveri, jogħġbok. Grazzi ħafna. Issa għaddit sentajn u xar minn aċċident terribli li kena fil ajruport ta' Barakas f'Madrid. Madrid fejn ħafna familji mill-gżejjer Kanarin Kanari t-erdu sfortunatament war dan iż-żmien kollha ħafna l istarriċ ma spiċċax, il-familjari għadhom qed jistennew informazzjoni, il-familjari tal vitmi ma kellhomx jispiċċaw hekk. Id-dejta importanti mhix qed toħroġ fid fid-dawl għax nistaw nizaw din l-informazzjoni biex nevitaw disgrazzi fil-ġejjien, nittama li fil-votazzjoni li se nieħdu hawnhekk ikonna um, proċeduri tal-sħariċ iżjed flessibli. Jiena se nappoġġa dak li intqal u se nfaħħar rapporter għal eh, għal ftehim li intlaħaq fl-ewwel qari naħseb li ma minniex biżejjed għax naħseb li għandna nżommu il-vitmi Um, qoddim wiċna l net. Grazzi. Dank, Frau President. Grazzi ħafna, Signor President, jiena naħseb li l-iktar ħaġa negattiva li jista' jkun hemm huwa jekk ikun membru illi kun passiġġier f'xi aeroplan aħna nkunu nafu illi mbagħad dan il- L-aeroplan krexja u uh, l-persuna tkun midet u ma konnux nafu eżattament x'kienet il-kawża tal-inċident. Jiena naħseb li permessi dan ir-rapport aħna qegħdin noħolqu l-possibilità illi aħna infakru li l-kumpaniji tal-ajru fil-responsabilità li huma jridu jagħtu l-lista tal-passiġġieri, jiena naħseb li dan waħed mill-iktar punti importanti għal din raġuni aħna jridu dejjem nippruvaw ngħinu lil dawk li ma jafux eżattament x'ġara, bżonn ninsibu bilanċ bejn is-sistema ta' investigazzjoni interna u dik eksterna. U nippruvaw naraw li dejjem insibu bilanċ. Naturalment, nafu li f'dak li għandu eh, kif qal ir rapporter l-interess li nkunu nafu x'inhi l-kawża, però importanti wkoll li aħna nkunu kemm jista' jkun trasparenti. Nixtieq ningrazzja ħafna rapporter tax-xogħol eċċellenti li għamlu f'dan ir-rapport. Grazzi. Nun Grazzi ħafna. Sena nadossur Bilbao, mis Bilbao. Grazzi ħafna, Signora President, jiena naqbel mal mal-fatt li l-għal prinċipali dan ir rapport huwa li aħna nipprevjenu li jkun hemm inċidenti millum il-qoddim u naħseb li ħaġa tajba ħafna li aħna għadin nippruvaw nikarantixxu wkoll l-indipendenza tal-investigazzjonijiet. Permezz ta' dan ir-rapport aħna qegħdin nippruvaw nħejru rieħna għal miżuri differenti ħafna u minħabba l-fatt li dawn l-informazzjoni hemm bżonn li tkun protetta mija fil-mija u tkun informazzjoni konfidenzjali, aħna Eh, meta ngħidu dan ukoll din nirreferu għal ritratti kif ukoll informazzjoni fuq passaġġieri li għandha tkun informazzjoni protetta u tkun konfidenzjali, però fl-istess il-professjonisti huma ġudikati mill-mezzi tax-xandir u jiena naħseb illi hemm bżonn illi nsibu eh, li noħolqu iktar protezzjoni lill raba tal-vittmi li jkollhom bżonn kull tip ta' protezzjoni. Grazzi ħafna Sinjora Bergman. Iwa, grazzi ħafna nafu illi sigurta fis-settur tal-trasport bl-ajru huwa importanti ħafna u hemm bżonn li aħna nintroduċu ċertu bidliet ħalli niggarantixxu illi ikun hemm sistema illi taħdem tajjeb ħafna. Jiena wkoll nixtieq ngħid proset ħafna lir rapporter ta' dan ir-rapport li għamel. Grazzi. Grazzi ħafna s-sessur Fernandez Kieġbok. Grazie ħafna. Il-vjaġġar tal-ajru importanti ħafna fil-mobilta ta' persuni fil-qafas tal-ekonomija dinjija li aktar hija karatterizzata mill-globalizzazzjoni regoli Ewropej preżenti tolbu investigazzjoni fuq inċidenti tal-avjazzjoni ma għadu ma sarx aġġornament sfortunatament. Fid-dawl tal-fatt li qed nistabilixxu aġenzija ġodda bħal-lajsa bżonn nkantejbu l-kapaċità ta' investigazzjoni fil-qasam tal-inċidenti u dan għandu jsir mill-Istati Membri kollha. Il-prevenzjoni għandha tibqa' fuq qoddimnet u l-investigazzjoni għandha dejjem eh, s-saħħa il-prevenzjoni impressjoni kbira sabiex innaqsu l-ispejjeż u bekk qed inkabru ir-riski fit-termini ta' sigurtà.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 Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid proset li għall fatt li aħna rnexxina nilqu ftehim fuq l-ewwel fl-ewwel qari dwar il-prevenzjoni tal-inċidenti fl affezzjoni ċivili. Jiena naħseb illi l-istati membri kollha kemm huma rridu jiżguraw li l-kumpaniji tal-ajru jkollhom pjanijiet sabiex jappoġġaw lill-qraba tal-vittmi. Jiena naħseb dan huwa perjodu li fih rridu nħeġġu l-istati lill-kumpaniji tal-ajru sabiex qasru il-żmien li fih huma jridu jipprovdu il-lista tal-passiġġieri. Jiena nixtieq ngħid li aħna nilqgħu ħafna l-proposta li nimponu obbligu fuq l-operaturi fl-Unjoni Ewropea sabiex japplikaw it-termini tal-Konvenzjoni ta' Montreal. Anke jekk il-pajjiż tal-leġislazzjoni ma rratifikax it-trattat sabiex jiffaċilita l-investigazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha ftehim dwar l-avjazzjoni ċivili ma' pajjiżi oħrajn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jekk tippermettili jiena nixtieq inżid elementi ieħor illi sissa jiena ma stajtx insemmi fid-diskors tiegħi. L-informazzjoni li tingħata lill-raba. Il-raba għandhom ikollhom l-istess drittijiet, ma nistgħux nagħmlu diskriminazzjoni kontra, però situazzjoni dvarja minn stat membru għal ieħor. Il-Parlament jixtieq li jipproteġi dawk id-drittijiet u privileġġi tal-raba ta' dawk il vittmi li huma rispettati f'ċertu pajjiż iżda mhux mhijiex l-istess sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn. Aħna nappoġġaw id-definizzjoni ta' familja illi tintuża fil-pajjiż tal-oriġini tal-vittma. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa pożittiva ħafna nirxina uniformola f'dan ir-rapport u uh, nafu illi aħna qegħdin ninserħu fuq netwerk ta' buros ta' investigazzjoni li huma marbuta b'xi mod ma flimkien, pero issa eh, hemm bżonn li naraw kif ħanaqdu ktar sistema. Grazzi ħafna issa għaddu għall-Kumissar Mastrom. Grazzi ħafna iva jien naħseb li qegħdin nibatu messaġġ qawwi ħafna lil raba u l-familjari ta' dawn il vizmi u naħseb li dan jipprova kemm kien eċċellenti x-xogħol li sem rapporter mix shadow rapporter. Sina qed nistanna bil-ħerqa illi aħna nfasslu l-awtoritajiet tal- l-autorità tal-avvezzjoni ċivili tal-investigazzjoni naħseb li dan żgur li ħajkun pass importanti sabiex aħna nsaħħu l-indipendenza tagħhom u nħeġġu li jkun hemm standards għoljin ħafna f'dak li għandu x'jaqsam l-investigazzjoni u l-investigaturi u dawk in-nies li jiddeċidu li jħarġu għal kariga ta' investigaturi. Jiena naħseb l-importanti ħafna li naħdmu iktar mal-Aġenzija ta' Sigurta' tal-avjazzjoni ċivili li żgur li tista' tgħin minħabba li għandha ħafna esperjenza f'dan il-qasam jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li huma ħajjipparteċipaw bħala ehm, bħala organizzazzjoni tista' tari tagħti anzi skużawni pariri tekniċi u mhix tagħmel investigazzjoni tal-inċidenti fihom infushom. Il-Kummissjoni ħadet impensa biex taħdem mill-iktar fis possibbli ħalli aħna nimplementaw dawn il-proposti u naraw li rapportar jisir eh, ħafna iktar malajr wara l-inċident u naraw li aħna nagħmlu minn kollox sabiex nipproteġu il-ħajja tal-passiġġieri li vjaġġaw bil-mezzi ta' trasport bl Grazzi ħafna lill-Kummissjoni, se ngħaddu għal-rapporter Signora De Verak. Grazzi ħafna Nirringrazzjakom ħafna tal-kommenti tagħkom fuq dan ir-rapport. Jiena insejt nirringrazzja lill kummissjoni meta għamilt id-diskors tiegħi ta' introduzzjoni minħabba li verament eluna sabiex aħna nilqu dan il-ftehim. Għandna emenda waħda biss għal għada. Il-Kunsill nessa janalizza paragrafu fid-dokument u aħna eh, provajna resqu emenda waħda biss fuq dan. Sir Higgins, forsi ma smajtnix u m'għandikx tort għax tant kien hemm storbju meta bdejt nitkellem fil-bidu. Però jiena qed hekk illi aħna qegħdin nippruvaw naraw illi aħna l-istituzzjoni mhix ħajkollha l-kompetenza li tagħmel l-investigazzjoni tal-inċident iżda illi aħna nkunu nistgħu nipprovdu l-aċċess għall informazzjoni u natu l-kontribut għall investigazzjoni Naf illi d-delegazzjoni ta' Sinjora Rava u kolħat għamel estensjoni fuq dan dokument. Pero ma nistax nifhem għalfejn minħabba li inti se qed li lilek nifsek għabba li tkellem fuq trasparenza u rispett tal-raba u l-ħbib tal-familji. Naħseb illi shadow s ħejdulek l-istess ħaġa li ħanejdlek jien. Kienet l-opinjoni tal-Parlament illi kienet irrappreżentata f'dan ir-rapport. U s-Sinjura Kuna qalet ukoll illi importanti ħafna li ħan nipproteġu drittijiet tal-bnidhom nittama li ħajkun hemm maġġoranza favur dan ir-rapport għada. Aħna nixtiequ nikkonfermaw kemm huwa importanti r-rwol tal-Parlament Ewropew f'dak li nixtieqsam protezzjoni ta' ċittadini u li jkollna l-Unjoni Ewropea dejjem taqbeż ċittadini Grazzi. Aussprache ist damit geschlossen. Grazzi ħafna bekk intemmu dan is-suġġett u issa nifutaw fuq dan is-suġġett għadha f'nofsinhar. Għati kollegin und kollegen, als nächster Punkt. Es ist kollegi sanaddu għal-punt li mis fuq l